2020 li hija l-aħħar waħda tal-MFF. Ovvjament is-26 ta' Mejju eh, wassal għall-elezzjonijiet li sa ċertu punt jisfurzana biex nindirizzaw il-budget tal-2020. Budget mhumiex biss dwar iċ-ċifri. Meta tħares li il budget trid tassigura li eh, l-prioritajiet politiċi tiegħek eh, jiġu riflessi fih allura ħarisna li l-investiment u l-iżvilupp sostenibbli wkoll. U iva huwa possibbli li jkollok it-tnejn. M'għandniex nisimgħu għal nazzjonalisti u l-populisti e, u l-fake news li jirrepetu kontinwament. Iżda nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Monika Holmajer mhix qed tismani issa imma Eh, se tismani dal-waqt bla dubju ta' xejn. Iżda nixtieq ringrazzja lir rapporter tal-proposta inizjali eċċellenti, Monika. Ix-xogħol tiegħek ippermetta għal kompromessi li jsiru ntlaħqu b'mod kostruttiv. Monika, kont qed nirringrazzjak u l-negozjaturi kollha involuti li rnexxilhom daħlu l-input tagħhom f'dan ir-rapport Eh, sabiex nkunu eh, nistaw nkomplu naħdmu għall Ewropa aktar sostenibbli. X-xogħol li għamilt jiena fisem il-grupp tiegħi eh, foka fuq daw il-punti. L-ewwel priorità tagħna hija biex insaħħu d-dimensjoni soċjali tal-budget u nkunu attenti fuq dan din l-isfera. Rridu nassiguraw li l-impjieg ta' Zazah, il-programm tal-impjieg ta' żgħażagħ ikompli zomru u hemmhekk sabiex inkomplu insaħħu s-suq Nixtieq ukoll nippreparaw ah, l-implementazzjoni effettiva tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali nixtieq li dan ikun parti mill-budget 2020 u mbagħad politika ta' koeżjoni soċjali u kontra kull tip ta' diskriminalità dan huwa importanti għalina wkoll. Rridu nkunu ċerti li l-fondi jmorru għal politika kulturali għazzaza, rridu eh, programmi ta' Ewropa kreattiva, eċetera. Rridu nassiguraw li l-impenji tagħna li ħadna biex nelbu l-tibdil eh, fil-klima jintlaħu daw l-intlaħu ovvjament skont il-ftejm l-intlaħu f'Pariġi. Rridu nkunu attenti eh, fuq l-innovazzjoni u l-kwistjoni tal-immigrazzjoni u koll l-oriġini ta' dawn l-influssi migratorji, l pajizi ta' l-oriġini u koll rridu naħdmu maħħom mux biz biex nintegraw dawn in-nies fl-Unjoni Ewropea. U ovvjament dan jorbot u koll ma' kwistjoni ta' sigurta. It-tieni priorità u l-enija tagħna hija biex eh, nassiguraw illi dan il-budget jista jikkonsidra wkoll il-bidliet eh, għaċ-ċittadini tagħna. Rridu nikkonsidraw ukoll il-kompetittività u naħdmu kontra t tkissir tal-ekonomija tagħna għandna bżonn ekonomija inklusiva sostenibbli. U t-tielet priorità tagħna hi li nassiguraw illi eh, jinstabu soluzzjonijiet biex nevitaw kriżi ekonomika oħra. Dan punt li semma wkoll komissarju nnifsu. U minix se naħbi lilkom li l-aħħar aħbarijiet eh, minħat tal-Brexit eh, tiħazbuni ħafna. Il-raba punt huwa l-użu tal-istrumenti eh, ta' lajnuna kollha li għandna taħt il-sistemi eh, finanzjari sabiex nassiguraw li konna budget b'saħħtu issa issa wasal waqt tal-Kunsel biex juri responsabilità tiegħu wara kollox biex jkun favur eh, l-Ewropa mhux biss fil-kliem iżda bil-fatti wkoll. Din hija xi ħaġa li hija Eh, importantissima. Eżis kollegi, eżis kummissarju, dil-proposta għal budget għal 2020 li restaqna qoddimkom mhuwiex biss respons għal proposta iżda u wkoll pont għall MFF li jmiss. U aħna bħala leġislaturi Ewropej, bħala Parlament, Presidentom, bħala Kummissjoni u bħala Kunsill irridu namlu eh, dak illi nwedu. Grazzi, grazzi ħafna l-Onorevoli Depre. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju eżis kollegi, jista jkun li dan huwa l-aħħar budget tiegħi. Bla dubju ta' xej dan huwa l-aħħar budget illi eh, se jiġi diskuss mill-membri attwali tal-Parlament Ewropew kollha kemm aħna tinfakruh eh, dan il-punt. Uh, U dan huwa l-aħħar baġit ukoll taħt l-MFF attwali. U f'dan il-kuntest, fil-kuntest tal-Brexit ukoll, um, e, l-isforzi tagħna setaw jiddajfu iżda ma kienx il-każ. L-Onorevoli Holmeyer semmit e, dal-punt ukoll naħseb li nappoġġja e, direzzjoni ta' fejridet muri. Naħna kuntenti li qed nitkellmu dwar il-bżonnijiet Eh, fejn għanna bżon investiment strategiku, specialment fis settur tal-intelligenza eh, artificiali eh, li għandu jissaxħa l-ekonomija u joħlo aktar impjiegi ta' kwalità. Nappoġġaw ukoll l-għajnuna għal programmi bħal Cosmen li se jwaslu għal suċċess fil-izviluppi tal-GDP rridu wkoll insaħħu l-fondi għall-Erasmus Plus, għall-impjiegi ta' żgħażagħ, il-patta solidarjetà għanna 93 kandidatura li diġa eh, edha eh, emmek f'dan il-programma l-ura nifraħ il-persuni li ħadmu fuq. fejn jidħlu l-ħlasijiet rridu nassiguraw li jkun hemm budget neċessarju biex ma jkunx hemm dewmien fil-ħlasijiet li kellna fl-2014 u 15. Din rajta u niftakara. Eh, sfortunatament niftakara li l-Kunsill ma tax kasa l problemi kbar li kien hemm li eh, faċċjaw dewmien twila l-intraprizi u għacċittadini ċittadini u riċerkaturi. Allura rridu nsaħħu risorsi għal kontroll aktar adegwat tal-frontieri esterni tagħna. Rridu nkomplu fil-ġlida kontra l-traffikanti tal-nedmin fil-Mediterran. U nsaħħu kol l-integrazzjoni tal-persuni li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna u li aħna għandna dmir li ntuhom l-azil nappoġġaw ukoll l-isforzi buġetarji biex nsaħħu s-sigurtà tagħna. Rridu nippermettu bosta strumenti u aġenziji li ħloqna biex ikun jistgħu jiffunzjonaw b'mod effettiv biex nassiguraw id-drittijiet ta' ċittadini ta' nessa barra l-Unjoni Ewropea aħna kuntenti wkoll mill-isforzi li għandhom lan li eh, joħolqu pedament tal-protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. U l-aħħar tliet punti L-innovazzjoni u r-riċerka huma l-qalba tal-soċjetà tagħna. Qed nitkellmu dwarha iżda maħna qed nagħmlu maħniex qed nagħmlu biżejjed l-Ewropa e, tibqa lura wara l-Ġappun, wara l-Korea, wara l-Istati Uniti, wara ċ-Ċina fejn jidħol il-GDP fejn l-iżvilupp u e, e, r-riċerka. Ma nistax nifhem ma nistax naċċetta dan din l-attitudni tal-Kunsill li għanda l-artiklu 15-3 ma qablitx illi din is-sena fil-budget ikun hemm riżorsi adegwati għal eh, Horizon Euro Euro Europe uh, sabiex fid-dawl mm, ta' ċerta programmi li ma kienu jsir. Dan mhuwiex aċċettabbli u trid tinbidel. Irridu nelbu l-problemi tal- uh, tibdil fil-klima għanna n-nis li qed jajtu barra fit-toro u aħna qed nitkellmu wkoll u nsemmaw il-vuċi tagħna hawnhekk fil-Parlament iżda bejn 2014 u 20 ma tajniex biżejjed tal-protezzjoni tal-klima dak l-20% mill-budget tagħna li ddeċidejna li se nissagrifikaw ma ntużawx id-dan ma nistgħux naċċettaw u eh, din trid tinbidel u fl-aħħar net eh, l-appoġġ aktar b'saħħtu għal program tal-ġnus maquda eh, fejn titħol protezzjoni tal-persun li qed iffittxu l-azil. Eh, dan il-proġett ma natax l-appoġġ min-naħa ta' Donald Trump u ma nistawx nżommu l-istess pożizzjoni bħal dik ta' Trump. Grazzi. Eh, L-Onorevoli Sole. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzja ta' sew l-rapporter għal dan il-rapport fir rigward tal-miri għal budget 2020 dan huwa l-aħħar budget għal dan l-MFF huwa l-pont tal mff li jmiss u jista' jkun li jkun ponta ta' partenza tajjeb għal futur bħal eh, diqa li l-Unjoni Ewropea biex qed tilħaq il-miri ambjentali tagħha u illi maħniex lesti li niksbu l miri tagħna ta' 20% tan-nefqa għal ġlida kontra tibdil fil-klima. Dalodu kellna dibattitu dwar il żazax li qed jiġildu favur il-tibdi fil glima u żazax kienu qed jitolbuna għal miri kollha li nistgħu nużaw biex ikonna ekonomija eh, b'emissjonijiet baxxi kemm jista' jkun. Iżda sfortunatament mhux qed nilħuq dawn il-kriterju mhux qed niġġieldu kontra eh, l-tibdi fil-klima maħniex qed eh, nipproteġu l-biodiversità u għandna bżonn il-ħin il-ħin qed jafas għandna bżonn Eh, għajnuna e, budġetarja l-budget u rridu npoġġu l-klima bħala priorità namlu x-namlu. Rapporter ukoll jitlob għal aktar ambizzjoni eh, soċjali fil-budget li jmiss. Mingħajr il-kohezjoni soċjali mhux se jkun hemm unjoni eh, ta' ċittadini bidrittijiet ugwali, allura għandna bżonn fondi għall inizjattivi għal ġlida kontra l għad fost iż-żaza għall immigranti rridu wkoll eh, nindirizzaw il-pilastru ta' drittijiet eh, soċjali għaliex huwa element importanti tal-valuri tagħna. Issa fi rigward ta' digitalizzazzjoni u sviluppi teknoloġiċi bħalma qalet eh, l-kollega mhuwiex il-każ fil-każ tad-difiża. D-difiża għal ħafna pajjiżi huwa priorità iżda mhux se tkun effettiva. Rridu nsolvu l-problemi ta' diversifikazzjoni ta' nefqa zejda huwa fatt iżda xorta waħda hemm kwistjonijiet aktar urġenti fi rigward tal allokazzjoni tal-fondi eh, mill-budgets Ewropej. fir eh, fi rigward tal-proċeduri tal-Kummissjoni, eh, Kummissarju Ettinger jiftakar dak li ġara fl-aħħar Eh, kas ta' artiklu 15 tlieta fejn din id-darba rridu ngħidu li dan l-artiklu jintuża u din id-darba mhux se nagħmlu l-istess bħal darba oħra. Grazzi. Senjor Etheridge. Grazzi ħafna għandek blue card minnaħa tal-Honorable Etridge. Eh, toħda? Iva, l-Honorable Etridge. Grazzi tal-li eh, tirrispondi, lest li tirrispondi, jina Il-risposta eh, oġbitni għaliex eh, inti qed li li dan huwa budget kbir, ambizzjuż u rridu nimxu l-qoddim. Taħseb li jista' jwassal il-waqt fejn budget Ewropew jonqos jew jibqa' l-istess? Inti taħseb li eh, se tkompli tikol u tikol mill-fondi ta' ċittadini tiegħek mit-taxxi f'daqqa waħda inti tisplodi minn dan il-kejk li qed tikol fl-aħħar. Inti taħseb li jasal xi darba dak il-waqt? Thank you very much for that. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija din tista' twassal għad dibattitu twil ħafna u forsi nistgħu nidħlu għad dettalji eh, tal-MFF li jmiss ovvjament il-budgets ma jistawx ikompru jikbru għal dejjem għal xi riżorsi tagħhom limitati. Iżda l-budgets għandhom żewġ eh, uċuħ. Rridu eh, naraw it-dħul u l-infieq Eh, dħul u il-mod ta' kif jippermettilna kif nistaw nżidu bil-mod il-mod innefqa. nefqa eh, Iżda b'mod ġenerali twassal għal rizorsi kbar mill-budget Ewropew. Għaliex jiena nemmen illi Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha tħad tkun dik maquda għal kontrarju tiegħek. U bekk allura għandna bżonn aktar rizorsi u aktar budget. Grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Nirjada. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq eh, il-kummissarju għall-inqas jisma dak li eh, qed jgħidu l-membri flok jitkellem fuq il-mobile jew idur. Eh, din qed laqas biss qed tismana kummissarju. U darba oħra meta tiffaċċja l-kumitat tagħna jista' jkun li ma nagħtux kasek lanqas. Madana kollu għalkemm m'għandekx il-manieri bażiċi biex tismana, Se nitkellem mal-membri l-oħra ta' din l-awla. Jina kontenta ħafna mill dan ir-rapport tal-Onorevoli uh, uh, Hallman u r-rapporter kollha li ħadmu fuqu u jina kontenta u koll l-emenda tiegħi u koll ġita ċettata marbuta mal-programmi diretti fost affarijiet oħra u nittama li dan l-appoġġ se jkompli jibqa' hemmhekk għaliex se nifaċċaw aktar problemi minħabba l-Brexit. Madana kollu, maw xejn li indirizza għal tibdil fil-klima qed jintefqu wis flus għal defiza u pajjiżi li huma neutrali mhumiex kuntenti b'dan l-aspett. Iżda din hija xi ħaġa li se niddiskutuha fil-kumitat. Barra minn hekk is-sajjida tagħna qed jiffaċċjaw ħafna sfidi wkoll, il-bdiewa tagħna qed jiffaċċjaw ħafna sfidi u bħalma konna qed nitkellmu qabel il-pjanijiet li eh, għandu pjanijiet ta' kontingenza ma naħsibx li rajna xi ħaġa sinifikanti minn dak il-lat. Għaliex iva jista' jkun li se jkollna l-ajruplan iżda mhux se jkollna l-paraxut. Eh, dan, ovvjament, irridu niddependu fuq dak li jaqblu mana l-ċittadini tal-Renjonit. Ġifri se jkonna ħafna ħafna problem. Ma nafx li ma soluzzjoniet prattiċi se jkonna eh, minnaħat tal-Kumitat tal-Budget kif se nindirizzaw daw l-isfidi minħabba l-Brexit. Eh, Tnavviċinaw eh, għad-data eh, kull ma jmur iż-żmien u rridu jżommu, rridu jżommu l-fondi tagħhom ma jridux iħallsu allura u jina spiċċa l-ħinti iżda jina kontenta li fl-aħħar kummissarju qed tismani. Senjor Roderick. L-Onorevole Etridge. Grazzi. U jena mux ħan id l-kummissarju jiet eh, fuq il-mobile xaktar xiet jagħmel ximħatra fuq il-kwistjonijiet li qed niddiskutu hawnhekk. Dan huwa budget ambizjuż ħafna, proposta ambizjuża, ħafna f'nefqa għanna xanna unik ħanara. L-Erasmus ħajkollu aktar flus, aktar fondi għal-libertà tal-moviment, għal-budgets amministrativi, ovvjament. Nefqa fil-militar dinja xaħġa li eh, edna li dinja fantazija perikoluza ħafna ħafna minn dawn l-affarijiet. Umbat, paragrafu 28 hemm xi ħaġa li hija importantissima. Ir-Renju Unit se jħallas il-fondi għal dawn l-iskemi. Bħalissa ħadd ma jaf x'se jiġri. Iva, kontu fortunati, kien hemm Theresa May, eh, ma taf x'inhi tagħmel frankament. U għanna partit laburista li eh, qed jiġbet il-kulħadd hemm x'aktar xi fisser li qed tagħmel imħatra tajba, Kummissarju. Iżda hemm il-keos bħalissa. Eh, kif kulħadd jidħol fil-television tal-parlament tal-BBC taraw li hemm il-keos. U dan jista' jagħti l-każ iżda dawn il-partiti bil-mexxejja patetiċi tagħhom jistgħu jitfarku f'biċċiet żgħar eh, f'partiti żgħar u jisimgħu dak li rridu ċittadini Ewropej li qed eh, jonfqu biljuni ta' liri biex indirizzaw propri kwistjonijiet nazzjonali. Jina nifhem eh, il- nefqa enormi fuq l-aspettazzjoni ta' nefqa ta' Renjonit, iżda naħseb li intom kolla eh, tilabu l-lob tal-azzard u għoddu attenti l-għalix il-Renjonit jista jgħid sempliciment le. Grazzi. Signor Olbrich? L-onorevoli Olbricht, Sur President, Kummissarju, qed niddiskutu budget 2020. U dan huwa budget diffiċli, komplikat għall-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U għalhekk E għanna nirringrazzjaw l-Honorable Holmeyer tal-li daħlet tal dan l-impen din l-sfida kbira għaliex huwa diffiċli huwa l-aħħar budget tal-perspettiva 2014-2020 li jfisser li għanna e, aktar e, nefqa mill-proġetti li qed jiġu finalizzati issa Eh, li kellhom propju sal-2020 fejn qed diġà qed naraw proġetti li diġà bdew li jridu jintefqu l-fondi minn dan il-budget. U mbagħad għandna wkoll eh, sitwazzjoni inċerta bil-sitwazzjoni tal-Brexit palma qal l-onorevoli kellim preċedenti għanna l-kaos kullimkien u l-budget rrit ikun ikostruit b'tali mod fejn eh, dan irrid jiġi adattat għal situazzjoni mhux prevedibbli u sitwazzjoni kaotika li ninsabu fiha. U nafu li l-2020 eh, dan il-budget sa jkollu jimbidel skont is-sitwazzjoni tal-Brexit. Issa dan huwa budget ukoll li fil-verità tiġi preparat. Eh, id fit mal-MFF li jmiss mal-perspettiva l-ġdida u dan huwa l-interessanti, part interessanti għaliex diġa fl-2020 qed jiddaħlu eh, kwistjonijiet li se nkunu qed naħdmu fuqhom wara l-2020 u għalhekk Illum ir-rapporter qed jurina li diġà hemm elementi implementati li mhux qed jistennew għall-ewwel ta' Jannar 2021. Allura qed nixbet l-attenzjoni tagħkom li rridu insaħħu daw il-proġetti jew il-ħidma tagħna marbuta mal-proġetti bħal Horizon 2020 jew l-Erasmus Plus. Qed nitkellmu dwaru fil-perspettiva l-ġdida li rridu eh, nżidu nitriplaw anzi dik in-nefqa, rridu nilħu eh, dik ir-rotta ngħaddu nieħdu dak il-pass minn issa. Issa fi rigward ta' difiża fil-programmi qed nippreparaw diġà il-fondi ta' difiża għall 2020 ġifiri. L-2020 huwa eh, sena preparatorja għal, MFF li jmiss huwa sena ta' preparamenti. Qed nitkellmu dwar eh, ukoll it-teknoloġiju u dwar l-ambjent ukoll. U l-2020 hija sena eh, inċerta eh, fir rigward ta' Brexit mill-lat ieħor hija żieda fl-infiq u fl-istess ħin il-bini ta' dak il-pont bejn l-2014 u 2021 U f'dak is-sens dan il-budget huwa eh, sfida kbira u se jkollu impatt fuq il-perspettiva tal-qafas multianwali il jmiss. Grazzi. Eh, muchas gracias. Senjora Toma. Grazzi ħafna. Kellimni jmiss kjoġbu. Il-kelima. Grazzi President tal-kelma. lewe. Grazzi lil Monika Holmajer tal-li kienet tisma' u fuq dawn il-kompromissi hawnhekk il-budget 2020 huwa l-aħħar parti mill-MFF bejn l-2014-2020 u għal oħra l-Parlament se jimpenja ruħu b'determinazzjoni sħiħa li jimponi l-prijoritajiet tiegħu. U is-sur Etridge Insomma, issa telaq, skużawni. Kontra dak li tajt inti, il-budget Ewropew tal-Unjoni Ewropea ġifiri, baqa nisa li nizla minn snin design. Kummissarju dinja fidejk. Tkun ħaġa verament sabiħa kieku jinkelli nara tmiem ta' din il-differenza bejn eh, Kunsill u Parlament Ewropew. Tkun ħaġa tajba kieku l-Parlament Ewropew kellu jimpenja ruħu fuq il-budget, kellu vot, kieku il-fondi għall-impenji li ħadna favur il-klima kellhom jitilgħu tkun ħaġa verament tajba naraw il-budget tal-2020 jgħin biex insibu fondi, migranti u dawk li fiċu l-azil u l-esternalizzazzjoni tal-politika tal-migrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Tkun ħaġa tajba kieku nista inwiet li l isfidi ġodda ħajirċievu fondi ġodda l-Parlament ma jaċċettax prioritajiet ġodda li jkunu għad-detriment ta' solidarjetà. Tkun ħaġa tajba kieku il-Brexit ma tkunx skuża biex inneħħu dawn il-punti mill-budget. Tkun ħaġa tajba kelli nikkonvinċik li bilanċ bejn il-ġenru mhix qed taħdem u rridu ntejbu l-isforzi tagħna għal kwalità ġenerali u biex nagħlaq li sinjura Holmajer nawgurala mill-isbaħ biex ikollha budget li li budget li jkun jirrispetta l-ambizzjoni tagħna biex ma jkunniex biss loqom hemm ħafna xi jsir, Sinjura Holmajer, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Thomas. Grazzi. Is-Sur Tarant. Grazzi President. Għandi l-punti ta' preparazzjoni għad diskors tiegħi għax qed naraw dimna ħafna prioritajiet bħal priorità fuq iż żaza u anke spiża fuq id-difiża u dik is-sentenza jiena neħħejt in-noti ta' preparazzjoni tiegħi u li ngħid li Eh, personalment jiena ma naqbilx mal-mod kif jasbu l ħodorf għax id-difiża tista' sservina tajjeb ħafna f'ċertu waqt fi żmien. Ippermettuli, Sur President, biex nitkellem minn qalbi issa. U naħseb din mhux fuq perse il-budget, kontrarju għas-Sinjora Nirjana, u sur Etheridge li qalu li l-kummissarju mhux qed jisma. Imma fil-fatt Is-Sur Ettinger kienet jirċief informazzjoni dwar il-Brexit u kienet jisma' lilna permezz ta' widna oħra. Allura, Sur Etridge fejn qiegħed inti qed tisma' le mhuwiex. Qatt ma tista' tkun kummissarju jekk ma titallimx tagħmel ħafna affarijiet f'daqqa. Issa l-esperjenza baġitarja tagħna nistgħu ngħidu li kien ta' unur kbir biex ngħidu li l-Kumitat tal-Budget Passur Fernandez u oħrajn, Monika Holmajer u ħafna oħrajn. U minn wieħed ekonomista ħafna wkoll, imma qatt fil-fatt ma tajna daqskemm tamajna li ħajnatu fuq it-tibdil fil-politika fuq it-tibdil klima u l-punt aħħari tiegħi. Nhar il ġimgħa qed għall-ewwel darba fl-Estonja u ibni ħajkun parteċipant fl-strajk taż żgħażagħ favur il-klima. Anke missieri ħajkun hemmhekk. Fejn tasbel ħankun hemm jien? Ovvjament ħankun fosthom. U għal din ir-raġuni ħan nintroduċi l-emenda tal-alde li tpoġġi neksu speċifiku fuq bejn il-ftehim ta' Pariġi u ftehimiet oħra. Imma din għall-alde ħan għax sartar tunala kif ġint għal. tista' tkun l-aħħar diskors tiegħi fuq il-baġġit ukoll għax jitta finti iż-żminijiet huma tal Imma tibdil fil-klima miex se titlaq u laqqas jien min issa naħrab li issa nisparixxi isni iceberg. Grazzi ħafna, issa nibdew il kgdi L-ewwel kellim taħt KGDI, grazzi, President. il-budget 2020 huwa diffiċli. Waħda mill-isfidi hija minħabba Brexit. Imma għanna nkonċentraw fuq kif dan il-budget se jgħin iż-żgħażagħ u lin-nisa. Għanna nagħtu priorità l-innovazzjoni, riċerka u żvilupp biex ikollna tkabbir li miegħu jġib eh, impjiegi Għanna nejnu l-impjiegi għazzazax. Iż-żazax edin fuq qoddim għal darbohra tiġġieldu kontra, jissirtu kontra, jipprotestaw kontra t-tibdil fil-klima. Jiena kuntent bid-dimostrazzjonijiet tagħhom għat-tibdil fil-klima qed jibatu messaċċara għandna ngħinuhom permezz tal-programm Horizon 2020. Għandna ngħinu istituzzjonijiet ta' riċerka u universitajiet biex bekk. Iż-żgħażagħ jkunu jistgħu jitalmu u nistgħu nagħtu iżjed fondi għall-impjiegi fost iż-żgħażagħ. U l-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom jgħinu lin-nisa U għandna nżommu f'moħħna Kummissarju Oettinger preżenti illi għandna bżonn ngħinu il-politiki il politiki tal unjoni Ewropea li jinkludu gender mainstreaming dan huwa importanti meħtieġ biex naslu biex konna egwaljanza bejn il-ġeneri. Grazzi ħafna talli tajtni ftit iktar ħin biex nitkellem. is Ottinger. Grazzi ħafna, Sinjuri. Il-pożizzjonijiet tagħkom tal-lum qegħdin jgħinu sabiex jagħmlu l-ħidma tal-Kummissjoni aħjar li bħalissa qegħdin inħejju l-abbozz tal budget għas-sena d-dieħla. Li ħankunu qed nippreżentawkom fi ftit żmien ftit ġimgħa oħra. Waħna Eh, napprezzaw il-kontribuzzjonijiet tal-Kunsill u tal-Parlament u aħna ħanibnu l-pożizzjoni tagħna mbagħad skont il-feedback li nirċievu. Għalhekk jiena qed nifhem l-aspettattivi tagħkom li ndaħlu l brexit fl-abbozz tal-baġit tagħna. Fid-ġranet li ġejjin, forsi anke għada, ħankunu nafu iżjed dwar il-Brexit. U nixtieq nserħilkom moħħkom li l-budget ta' bozz tal-2020 ħajkompli jibni fuq dak li aħna nafu. Jekk il-ħbib tagħna tar-Renju Unit mhux lesti li jerfgħu responsabiltajiet tagħhom jew inkella u mhix ħajkollhom eh, Brexit bluff tejjim no deal Brexit. U dan ikollu l-effett li aħna maħniex ħanirċievu kontribuzzjonijiet mingħand ir-Renju Unit Iżda ovvjament ukoll min-naħa l-oħra ma jkunniex għalfejn ħalsu programmi fir-Renju Unit. Aħna għandna evalwazzjoni legali indipendenti fuq dan u aħna naħsbu li il- l-impenji ta' l-2020 tal-budget huma vinkolanti fuq l-istati membri kollha sa tmiem tal-2020 għaliex dan ġie eh, iffirmat fl-2013 għalhekk iridu nużaw kull eh, triq legali biex nassiguraw li d-drittijiet u responsabiltajiet jiġu milħuqa sa tmiem tal-2020. Iżda taħt il-prinċipju ta' prekawzjoni jista' jkun il-każ li fit-tmiem tal- rebbija inkunu qegħdin nippreżentaw abbozz tal-budget fil-rebbija li ma jqis il-kontribuzzjonijiet tar-Renju Unit jew inkella lanqas il-pagamenti li jmorru għand ir-Renju Unit. U dan ifisser li ħajkun hemm 12 il biljun euro neqsin. U rridu nimlew dak il-vojt fil-proposta tagħna. Jien mhux ħanoqgħod nidħol fi żjed tal f'dan l-istadju, u d distakk budġetarju li jista' jkollna fl-2019 imma fil-ġranet li ġejjin jista' jkun li nippreżentaw emenda ġifiri budget supplementarju għal perjodu kurrenti u forsi rridu nippreżentaw dan fis-snin li ġejjin. Pereżempju, ta' 6 biljun euro, 12 il biljun għal sena diħla u 6 biljun għal din is-sena. U intom ħatkunu tafu daqsi jew tafu daqsi li l-unika livell ta' gvern Ewropew li mandu l-ebda dritt li jkollu dejn huwa fuq il-livell Ewropew. Ġviri gvernijiet nazzjonali u reġjonali u lokali jistgħu jkollhom dejn imma aħna fuq livell Ewropew għandna impenn vinkolanti li nibbilanċaw it-tul u l-infiq tagħna. ma nistawx nisselfu aħna. Għalhekk, jista' jkun li niġu mġela fi żmien ftit ġranet oħra li nibdew konsultazzjonijiet li jistgħu waslu li aħna bħala Kummissjoni nagħmlu suġġerimenti ta' kif nistgħu nagħlqu nuqqas ta' 6 biljun din is-sena u 12 biljun is-sena d-dieħla. U kif ikonna naqriżiet ċarezza minnaħa ta' Londra niġu lura fuq dan il-punt u niġi nkellem lilkom u lill-Kunsill fuq dan. Għalhekk id-distak ta' Brexit huwa hija kwistjoni għall-MFF li jmiss. U jiena suġġerejt li dan id-distak irid jiġi magħluq minn e, inqasim infiq 50% għandna nimlew b'dan il-mod kif ukoll irid ikollna aktar dħul. U dinja formula, jekk dinja formula li taħsbu li hija perswadenti, forsi taħsbu li tiġi tkun ħaġa ġusta li tiġi applikata l-2019 u l-2020 palma jgħid 6 biljun din is-sena iġbiri 3 biljun euro ta' kontribuzzjonijiet addizzjonali u 3 biljun ta' eh, inqas infiq irridu nibbilanċaw id-deficit b'dan il-mod. Iġbiri 6 biljun din is-sena u mbagħad is-sena d-dieħla 12 biljun 6 biljun ta' iżjed tul u 6 biljun ta' inqas infiq. Il-kollega Sinjura Njerada kritikatni għaliex kont qed nirrispondi telefonata Iva imma jena kont qed nisma ir-riżultat tal-vot fil-House of Commons. Commons. Għastajt nemmen ir-riżultat. Jena smajt eh, il-maġġoranza tal-diskorsi tagħkom żewġ terzi minnhom. U kultant m'għandkomx rispett għall kummissjoni jekk intom tikkritikaw mela ċedu tisimgħu ir-risposti mbagħad għall kritika tagħkom u bil-kontra. U l kollega tiegħi Sir Etheridge Etheridge għamel attakk kbir fuq u polemiċizza kontrija biex ikkritika l-infiq kbir tal-Ewropa. Għawek għaw messaċ ċara ċittadini tagħna kull sena ċittadini Ewropej li jaqilaw 100 euro kemm jekkux għal xogħol manwali jew li juża moħħu minn daw il-100 euro 50 imorru għat-taxxi kontribuzzjonijiet varji. Iġbi 50% hija il-medja tat taxxa fl-Ewropa. U minn dawk il-50 ta' taxxi imur euro għal budget ta' l-Unjoni Ewropea. Iġveri 49 jibqaw fil fl-ibliet tagħna. Għalhekk wieħed minn 50 imorru l-Ewropa. 49 jibqgħu għand il-pajjiżi. U jiena għalhekk naħseb li dik l-ewra waħda dan huwa il-minimu li jesprimi l valur ta' dak li aħna nagħmlu. Għax l-inna l-inkonna valur miżjud b'dawk il-flus u l-valur miżjud li nistgħu naraw fl-Erasmus Plus, il-valur miżjud għal ġenerazzjoni iżar li tista tesplora l-Ewropa f'mument verament kruċjali ta' ħajjithom. Proċetti ta' riċerka, eh, anka kontra eh, għal dak li għandu xaqsam il-Google. Anka l-aħjar universitajiet m'hemmx stat membru wieħed li jista' jkompeti kontrihom waħdu. Għalhekk jiena nittama li ħbib tiegħi fir-Renju Unit ħajkomplu jikkooperaw mal-iżvilupp u riċerka eh, Ewropea għaliex irridu li jkomplu ikonna riċerka fir-Renju Unit, fil-Oxford u Cambridge sabiex ir-Renju Unit ma jsirx seta eh, imnaqsa fil-Brexit minkejja l eċċellenza tal-R&D tagħna għalhekk il-programmi Ewropej Edinaw biex ikonna R&D effettiva u kull euro li ninvestu qed noħonatu aktar valur, Parlament dak li jippretendi u l-Kummissjoni dak li ħad titlob fil-pjanijiet li ħan ippreżentaw fil-rebija. Jina naħseb li l-idea ta' Sur Olbrecht kienet importanti ħafna li l-2020 hija l-aħħar sena ta' din l-MFF. Mija wkoll eh, sena ta' pont mal-MFF li jmiss. Hemm ċertu programmi li huma programmi pilota għal budget modern fil-perjodu ta' qafas finanzjarju li jmiss u ċertament għandna nikkunsidraw dan kollu fin-negozjati tagħna. Grazzi ħafna għall kontribuzzjonijiet tagħkom, grazzi ħafna għall ħidma ta' koordinament ta' Sinjura Holmeyer. Aħna ħanatu attenzjoni mill-qrib dak li tiddeċidu intom u nintegrawha fil-bażi ta' dak li ħanamlu, mbagħad fil-rebbija niġu lura għandkom u jiena nittama' li l-avvenimenti ma jkunux drammatiċi iżejjed anka jekk aħna nemnu li il-konsekwenzi ta' Brexit jiġri xiġri ħajkunu traumatiċi ħafna. Jina nittama li kemm jista' jkun mill-esperti budgetarji f'dan il-Parlament jiġu lura fil-perjodu leġislattiv li jmiss u għal dawk li mhux ħanerġaw narawhom nixtieq nirringrazzjakom għall iskambji tajbin li kellna. Pereżempju l-kollega Sur Tarrant jekk ma jiġix lura nixtieq ngħid li l-approċċ kolleġjali u ġust tiegħu huwa eċċellenti. Grazzi ħafna ta' dan. Grazzi ħafna sur kummissarju sanad il-kelma lis sinjura Holmeyer. Sur President, Kummissarju, kollegi. Grazzi ħafna għal din id-diskussjoni eċċellenti. Fuq il-Brexit irid nammetti li 312 sa 388 vot verament sorprendewni diskustawni fil-fatt għax mhuwiex ċar jekk dan jista' xi wassal għal kaos kbir. U qed ngħid dan fost il-ħbieb. Ħbieb li ilhom snin jaħdmu flimkien u ilhom jippruvaw jiksbu għanijiet komuni. Din hija xi ħaġa kważi spettakolari. u qed naraw nuqqas ta' rispett lejn dik il-ħbiberija. Imma Mhux biss l-orizzont Ewropa li huwa ta' interess għal Renju Unit manka kwistjonijiet ta' sigurtà fil-żminijiet riċenti ir-Renju Unit kien interessat f'ħafna tipi ta' kooperazzjoni u meta titlef l-affarijiet tinduna l-valur tagħhom. U jiena nittama li l raġuni ħatirbaħ u li jirnexxinna ikonna xi forma ta' kooperazzjoni ornata fil-ġejjieni nixtieq ngħid kemtej dwar dak li ntqal minn shadow rapporteurs huwa xogħol komuni li wieħed ikun kontra il-Kunsill u jsaħħaħ il-Kummissjoni meta nippruvaw insaħħu dawk l-oqsma importanti ta' interess komuni bħal finanzi. U jiena nifhem li l-ħodor għandhom risposta kważi pavlovjana għal politika ta' difiża, imma l wieħed jgħid li l-ispejjeż kollha tal-Ewropa qegħdin jirdupljaw u jittriplikaw meta mqabbel ma dak li jintefaq fl-istati membri e, huwa mhuwiex minnu. Irridu naraw l-effetti ta' sinerġija minflok nippruvaw nirdupjaw jew nittriplikaw. Irridu nippruvaw niksbu għanijiet flimkien u mhux individwalment u jekk kull pajjiż jibki prova jagħmel dan waħdu ħaj jom fuq ħafna iżjed milli jekk nagħmlu l-affarijiet flimkien. U dan huwa l-każ ukoll għar-riċerka u proġetti li aħna nippruvaw niksbu flimkien. Kollegi, jiena nittama li ħankunu koraġużi biżżejjed f'dawn iż-żminijiet diffiċli għall-Ewropa sabiex nikkooperaw flimkien fuq il-punti ewlenin u mhux niġġieldu Għax jekk nispiċċaw immorru ras imbras mal-istati membri, mhux ħataħdem, imma jekk nixbdu ħabel wieħed jirnexxielna. U din hija kwistjoni mhux biss ta' li nqablu l-istati bejniethom, imma rridu nħarsu lejn il-valur miżjud ta' x'niksbu jekk irnexxielna naħdmu flimkien. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela b'dan l-intervent ta' Sinjor Holmeyer għalaqna id-dibattitu il-votazzjoni ħassir għada. Pasamos al siguiente punto dell'orden del dia. Mela jena għaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum għal dak li għandu xjaqsa ma' dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Komissjoni Rappresentanta għolja għall-Unjoni tal-Affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà. Qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa. Fissem il-rappreżentanta Olja ħajitkellem il-Kummissarju Mimika. Naddi l-kelma lilek. Grazzi, Sur President, membri onorevoli. Grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità sabiex niddiskutu s-sitwazzjoni fin nikaragwa kif ukoll l kooperazzjoni eċċellenti f'dawn l-aħħar ġemat. L-IAS u l parlament Ewropew ilhom jaħdmu id fit u juru fil-prattika kif istituzzjonijiet differenti jistgħu jaħdmu lejn l-istess mira. Nixtieq ukoll ringrazzja lill membru onorevoli Ramon Waregi għall-impenn kbir tiegħu kif ukoll tal-immexxa id-delegazzjoni tal-Parlament f'dan il-pajjiż. Is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa għadha jib' sada diffiċli. Anke jekk li parti E, viżibbli ta' repressjoni vjolenti għaddiet, xorta waħda għatem ħafna e, priġunieri politiċi li huma arrestati b'mod illegali, ħafna minnhom qed jifaċċaw e, akkużi ta' terrorizmu sempliċiment għax ipparteċipaw fi protesti, il kundizzjonijiet tal-ħabs ta' ċertu ħabsin mhumiex aċċettabbli. Il-soċjetajiet ċivili, l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u qed jiġu infastidjati. L-Unjoni Ewropea kienet ċara fil-kondanna tagħha ta' dan din is-sitwazzjoni speċjalment fil-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' Jannar aħna tlabna lill awtoritajiet sabiex jeħilsu il-priġunieri politiċi kollha u jassiguraw eh, proċess tajjeb u kundizzjonijiet ġusti għal kulħadd aħna tlabna għal dialogu ġenwin sabiex jerġa' jibda kif ukoll riformi politiċi aħna lesti li nużaw l-istrumenti kollha ta' politika tagħna biex inwiġbu u nrispondu għall iżviluppi fil-pajjiż. Il-delegazzjoni ad hoc tal-Parlament eh, Ewropew li tmexxa minn Hamon Hawregdi li mar flimkien ma' delegazzjoni tagħna jikkontribwixxa sabiex iżid dawn il-messaġġi. Jina kontent li rnexilkom ikolkom programm sieħ tal ma mal-oppożizzjoni, ma' soċjetà ċivili, organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili, ġurnalisti indipendenti, il-familji tal-vittmu tal-ħabsin sabiex iżuru il-priġunieri mill ebda restrizzjoni, kif ukoll involvu ruħhom f'diskussjoni diretta mal-President Ortega u il-mara tiegħu tal-President Ortega. Jiena nifhem li ħafna dawn kienu laqat b'ħafna emozjonijiet u kien hemm bżonn ta' ħafna kuraġġ u anke rasib sabiex jiġu organizzati. Imma kien hemm bżonnhom u kienu importanti u aħna verament grati għall ħidma tagħkom. Xi avveniment riċenti għatuna tama u jiena konvint li l-ħidma tagħna kontribwixxiet sabiex toħloq klima aktar pożittiv. L-ewwel nett, il-Gvern ta' Nikaragwa organizza laqat ta' livell oli ma' organizzazzjoni ta' stati Amerikani. Kien hemm ukoll xi atturi internazzjonali kif ukoll komunità tan negozju. It-tieni kien hemm mit priġunier li nbatu d-dar taħt arrest tad dar. U din kienet waħda mit-talbiet li kienet għamlet id-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li President Ortega. Fl-aħħar il-laqat ma' l-oppożizzjoni bdew fis-27 ta' frar. Dawn il-qat inizjali waslu għall-adozzjoni ta' roadmap li tifissa regoli għal proċess ta' negozjati kif ukoll li hija mirat lejn l-identifikazzjoni tal-parteċipanti. Inklużjoni ta' xhieda kif ukoll eh, dawk li għatu garanzija internazzjonali sabiex jiltaħqu il-ftehimiet din hija xi ħaġa li għadna tneħlu fuqha. Kif ukoll il-kondizjonijiet minn ġdid eh, għal dak li għandu x'jaqsam ir-rilax tal-priġunieri. Aħna lesti nikkonsidraw appoġġ tekniku għal medjazzjoni jekk ikun hemm bżonn. Il-ġnus maquda l-Organizzazzjoni tal-Istati Amerikani kif ukoll anka l-Unjoni Ewropea forsi ħad tiġi mitluba li tkun assoċjata mal-proċess. U anka jekk dawn huma żviluppi inkoraġġanti meta mqabbel ma ftit ġimgħat ilu, aħna għadna kawti ħafna aħna għadna ma nafux il-gvern kemm huwa fil-fatt serju dwar li jerġa' jagħti lura id-drittijiet tal-bniedem li hemm fil-Kostituzzjoni b'mod partikolari il-libertà ta' assembleja u espressjoni. Il-preżenza kbira tal-Pulizija f'Managwa għadha hemm kif ukoll il-bidla ta' reġim ta' penitenzjarju għal mit priġunier I huwa pass importanti mejja ma ninsewx l-aktar minn 600 priġunier li għadhom il-ħabs. Ħafna drabi li jinsabu f'kundizzjonijiet diżumani u ftit minnhom qed jagħmlu strajk tal-ġuħ u lanqas manna ninsew li l-akkużati kollha għandhom ikollhom ehm, sentenza ġusta u smih ġust Għalhekk l-Alleanza Ċivika qed tinsisti għal drittijiet tal priġunieri u li dawn jinħelsu. Hemm bżonn naraw sa fejn u lest li jasal il-gvern biex jiftaħ għal bżonnijiet u għad domandi tal-oppożizzjoni eh, u li jagħmel ċertu riformi. Il-ġestjoni tal-elezzjonijiet ehm, fuq il-kosta tal-Karibew murewx eh, rida li jagħmlu l-affarijiet mod differenti. Jiena nittama' li tiġdid tal-rati supremi u elettorali f'April mhux ħajkunu opportunità mitlufa oħra sabiex ibidlu l rotta tagħhom. Irridu wkoll ngħidu proset tal-ħidma li saret mill-oppożizzjoni għaliex talmu mill-iżbalji tad dialogu li ma nexxiex fl-Ulju tal-2018. Aħna nittamaw li negozjati mirati aktar lejn ir-riżultati tippermetti lill-persuni tan-Nikaragwa għom eh, rappreżentati u jkunu jistgħu eh, jivvotaw b'mod ħieles għal pajjiżhom. Għalhekk minkejja id-dubji leġittimi li forsi konna dwar dan il-proċess nazzjonali, minkejja il-feriti miftuħa u l-ħafna vittmi li għadhom qed jitolbu l-ġustizzja, għandna il-koll ninkoraġġixxu il-passi li qegħdin isiru. Aħna issa qegħdin nistennew li jkun hemm negozjati kif ukoll sinjali konkreti addizzjonali min-naħa tal-gvern għaliex dan huwa l-aħjar mod kif insibu soluzzjoni paċifika minn din il-kriżi. Aħna l-Ewropej ħanibqgħu qassa u lesti nirreaġixxu għal kwalunkwe deterjorament addizzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt. Aħna ħankomplu nakkompanjaw kwalunkwe pass pożittiv lejn soluzzjoni politika għal din il-kriżi flimkien mal-imsieħba internazzjonali tagħna. Għalhekk nixtieq għal darboħra nirringrazzja lill parlament Ewropew. L-involviment tagħkom ħajkompli jkun verament prezzjuż fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna sur Kummissarju. Naddi l-kelma lis sur Sala Franka. Grazzi ħafna sur President, sur Kummissarju. Sinjuri, Għada l-Parlament Ewropew ħajkun qed jivvota fuq riżoluzzjoni fejn ħajjitlob is-sospensjoni tal-ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-Amerika Ċentrali, ġifieri li tiġi sospiża Nikaragwa. Kif ukoll miżuri għal dawk kollha li huma responsabbli għal ksur li qed isir għal dak li huma id-drittijiet tal-bniedem u li qed ikomplu jsiru f'dan il-pajjiż. Waqt iż-żjara tagħna, sur Kummissarju inti fil-fatt semmejta wkoll, il-Parlament Ewropew seta jara kif kien hemm diġà missjonijiet oħra internazzjonali u l-Kummissjoni Amerikana ta' Drittijiet tal-Bniedem, gruppi ta' esperti indipendenti, rappreżentanta għolja tal-ġnus maquda li ma setawx imur lura dan il-pajjiż, li s-sitwazzjoni fin nikaragwa Nikaragwa mhijiex ehm, ehm, ma tmurx mal-Karta ehm, ta' Drittijiet tal-Bniedem, u r-riżoluzzjoni ġiet approvata mill-parlamentana fil-31 ta' Mejju eh, rajna konna ġanafu bil-qtil li kienem l-arresti arbitrari kif ukoll eh, in-nuqqas rispett għal drittijiet fundamentali inklusi libertà tal-istampa. Fi żjara li għamilna lill-ħabsijiet tal-Nikaragwa kienet xi ħaġa verament ibsa Eh, qed naraw żgħażagħ li qegħdin jiġu ikkundannati għal aktar minn 30 sena ta' ħabs. U aħna dak li rajna huwa li hemm aktar minn 600 priġunier politiku. Meta aħna tħallna fil-ħabs tal-tama, rajna nisa li qed jagħmlu strajk tal-ġuħu kif ukoll kien hemm priġunieri oħra li huma trattati ħażin. aħna naħdmu u niddefendu il-kawza u jekk aħna noqogħdu lura u ma nagħmlu xejn u nħarsu lejn din is-sitwazzjoni bla ma nagħmlu xejn inkunu qegħdin nitradixxu il-poplu tan-Nikaragwa jiena tama li nkunu nistgħu nimxu l qudiem u naslu għal liberazzjoni inku bla kundizzjonijiet u immedjata tal-priġunieri politiċi kif ukoll ikun hemm rispett tad drittijiet tal-bniedem inkluż id-dritt tal-libertà tal-istampa għadna mal nexinniex niksbu sissa roadmap sabiex iċ-ċittadini tan Nikaragwa ikunu eh, sidien tad destin tagħhom. Jiena naħseb sur kummissarju li f'dan il-Parlament irnexxinna namlu biċċa xogħol b'ħafna dedikazzjoni, ħafna paċenzja, immissa wasal iż-żmien li ngħaddu mill-kliem għal fatti. Sfortunatament is-sitwazzjoni ma ditx minn eh, riżoluzzjoni pożittiva fil-pajjiż u għalhekk irridu nimxu skont il-prinċipji tagħna Il din il-ġimma kellna diskussjoni fuq il-klawzola demokratika, il-kas ta' Nicaragua. Eh, huwa e, kas pra, mm, ta' kważi ta' rridu nkunu ċari mal-kun mal-valuri tagħna. Grazzi ngħaddi l-kelma lis sur Juaregwi. Grazzi ħafna naħseb li nista' nibda billi nirringrazzja l-Komissarju għal kliem ġentili tiegħu eh, ġifiri bil-kooperazzjoni li kien hemm fiż-żjara bejn il-Parlament Ewropew li jes hemm bżonn eh, xi ħaġa miegħek eh, sur Komissarju. Il-meta morna l-erba' tim fil-Nikaragwa Aħna għexna mod emozzjonali. Kenna ħassejna ħafna kumpassjoni, konna kommossi nista' ngħid. U għalhekk nixtieq nibda billi nirventika li dan il-Parlament Ewropew huwa mal-poplu tan Nikaragwa, mal-poplu illi ovvjament qed jibki għal dawk li mietu qed ħossu għal dawk illi qegħdin fil-ħabs qegħdin dawk illi batu min-nuqqas ta' libertà u għalhekk dan huwa każ kiefer ħafna li għandna bżonn nikkondannawh dak li naraw bħala stat ta' dritt u l-ksur tiegħu u għalhekk dan qed jiġri fin-Nikaragwa daqstant nixtieq nassoċja ruħu ma' ħbib tiegħi illi qegħdin fuq ix-xellu jagħmlu emenda r-riżoluzzjoni tagħna u qalu illi m'hemmx l-interferenza eh, fl-Istati Uniti fil-Nikaragwa. Le l-problema Il-problema sur Pimento jekk tippermettili li hemm rivoluzzjoni totalitarja. Aħfirli, rivoluzzjoni totalitarja. Fejn hemm rivoluzzjoni li tispjega ruħha storikament u sfortunatament ikser il-libertajiet u l-poplu. U għalhekk jiena dejjem rivendikajt li kont mixxelluk, ġifieri s-soċjaliżmu għalija huwa libertà dejjem hekk imma l-Parlament Ewropew jappoġġa, il-Parlament Ewropew jappoġġa l poplu il-Parlament Ewropew jappoġġa dialogu serju biex ikun hemm dialogu serju, imma hemm tliet kondizzjonijiet bażiċi li ma ġewx rispettati l-ewwel qed hemm bżonn illi l-priġunieri politiċi meħelsin, it-tieni ma jistax ikun hemm restrizzjonijiet imposti fuq il-libertà, hemm bżonn ikun hemm moviment eh, liberu għal mexxejja U mbagħad hemm bżonn li l-organizzazzjonijiet internazzjonali jkun jistgħu jkunu fil-pajjiż għax huma rispettabbli u jagħtu l-kredibilità lil dan il-pajjiż biex hekk ikun hemm rispett għad tal-bidem u l-pożizzjoni politika tal-Unjoni tal-Parlament Ewropew huwa kif qal il-Kummissarju l-Ewropa se se tgħin jiena jekk ngħid hekk lill-Komandant Ortega jekk hemm dijalogu serju hemm rotta lejn il-libertà għandna nkunu nistgħu ngħinukom jekk mhux il-każ se nitilfu iż-żmien biss u jkun hemm sanzjonijiet. Muchas gracias, señor Jauregui. Señor Demesmaker. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Demesmaker. Ja, eh, voorzitter, eh, commissaris. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju. L-oppożizzjoni għal reġim autoritarju ta' Daniel Ortega għandha ħafna faċċettaturi hemm atleta illi meta kien żagħżugħ iġġieled ma' e, Ortega, però sfortunatament e, minn dittatur għal ieħor. In-nisa tisejħulu il-maratonista però qed jakkużaw li huwa terrorista li qed jorganizza korp ta' stat. Aħna morna żuru l-ħabsin u għadulna illi ma jridux li Nicaragua ssir bħal Venezuela għadha kif spiċċat strajk ta' ġoħta 13 il ġurnata. Din hija brazzoletta illi eh, saret fil-ħabs f'Nicaragua blu u bajda. Illum irċivejt itra minant missiera Belġan qed jgħid li l-kundizzjonijiet huma ħżiena. Aħna ikkundannaw dak li qed isir. Ortega wasal għażel it-triq tal taċ-ċensura tal-ħabsijiet. Irrid ikun hemm dialogu nazzjonali, irrid ikun hemm elezzjoni ġusti Aħna ressaqna dawn il-punti qudiem il-President Ortega, però irridu nagħmlu pressjoni, irridu sanzjonijiet individwali mirati. Aħna għanna trattat li għandu klawzola ta' demokrazija. Irridu nirrispettaw il-prinċipji tagħna. Nispera li trattati tagħna jisarfu f'aktar minn sempliċement biċċa karta. Grazzi ħafna. Is-Sur Nart. Grazzi ħafna. Gioconda Belli, Brooklyn Rivera, Carlos Tunerman, Umberto Ortega. Todos ellos son radicales. Dawn kollha huma opponenti radikali tal-gvern Ortega. Dawk illi iħossu li l-gvern huwa vittma ta' forzi imperjalisti kontra d dittatura u għalhekk fejn eh, sibna illi eh, ikun hemm dawn huma kollha komandanti u ministri ta' sandiniżmu eh, u nagħti minn Daniel Ortega. Iġifieri daw kienu barra l-barrikati daw, daw defendow u għadhom jiddefendew id-demokrazija, l-libertà u d-dinjità għall patrijat tagħhom in-Nikaragwa.